huwa eh, l-pożizzjoni tiegħu fil-Parlament Ewropew sejra titratta l-Kumitat tal-Affarijiet Legali sa se nimxu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum li hija